Relazzjonijiet bilaterali imma anka fuq kwistjonijiet ta' dritti tal-bniedem fil-Libja naħseb kwistjoni messaċċar ħafna da. A hozzászólását és ezzel a... Grazie ħafna ta' dan l-intervent intervent konklusiv tijak bet konkludajna dan il-punt il-votazzjoni sirada f'nofsinar. ben o nop utolsó Issa fuq l-agenda għanna l-axħar punt għallum mistoqsija orali l-Konsil u l-Kommissjoni dwar l-ispejjeż biex jiġu eżaminati l-applikazzjonijiet tal-persuni li jitolbu l-azil fl-Stati membri. Nibda mill-wieħed mir-rapporters l-Onorevoli Hirsch għal żewġ minuti. Jekk jogħġbu. Danke, Herr Vorsitzender. Wir haben uns hier im Europäischen Parlament mitunter darauf Grazie ħafna, Sir President, il-Parlament Ewropew binna l-2012 ikonna sistema ta' zil komuni. Danu li rridu, ma dana kollu irridu l-istess kondizjoniet fl istati membri Ma dana kollu em eh, ċertu oġġezzjonijiet meta nitkellmu fuq il-pakket tal-azil m'għandix biżejjed informazzjoni, xi kultant ma jkunix informazzjoni, xi kultant ikun informazzjoni kontrastanti. L-istess ħaġa għall-valutazzjonijiet finanzjarji mill-proċeduri f'stati membri mhux qed nieħdu biss informazzjoni, forsi rridu studju, l-Kummissjoni forsi tagħmel studju u eh, tgħidilna x'sabet. Servizzi ta' interpretazzjoni u traduzzjoni, per eżempju, appoġġ legali, mhuwiex ċar eżattament x'iridu jagħmlu l-istati membri f'dan qasam. U kol meta nirrevedu il-proċeduri, ovvjament, Aħna rridu naslu għal eh, trattament ġust għaliex dan ikun vantaġġuż għal kulħadd għaliex bla dubju huwa tajb li jkollna deċiżjoni malajr sabiex ikun hemm ftit żbalji sabiex ikun hemm punti ċari lantana huwa li napoġġaw il kummissjoni imma għandna bżonn ukoll elementi ċari sabiex naraw x'inhuma l-effetti ta' reviżjoni ta' din id-direttiva fuq il-pakket ta' żil u anka fuq l-applikazzjoni konkreta. Daqstant nitolbu l appoġġ għall kommissjoni sabis sal-2012 dan il-pakket nitrasforma f'realtà u sabiex ikonna sistema ta' żil komuni. Ben most pedig. Eh, Grazie ħafna. L-Onorevoli Holmajer szintén a kérdés egyik szerzőjét. Es ist wichtig, dass sich die EU mit den Problemen der Migration und des Asylrechts auseinandersetzt. Die Kommission Huwa importanti li l-Unjoni Ewropea titratta kwistjonijiet ta' drittijiet ta' azil u migrazzjoni. Tres u proposta mill-Kommissjoni imma ma kenniex analiżi preċiża fuq l-implementazzjoni ta' regoli eżistenti jew kull tip ta' analiżi il-PPE jemmen illi m'għandux ikun hemm restrizzjoni fuq drittijiet tal-azil għal persuni li huma refuġġati ġenwini, dritt ta' azil qed jissemma għal eh, raġunijiet mhux ġusti jew qed jintuża ħażin. Dan mhuwiex strument għal l-immigrazzjoni f'27 stat membru il-kontrabandisti mannix intu għam nifs. Għanna jkonna proċedura ġusta illi tiġi applikata permezz ta' ħaddima kwalifikati. ċittadin għandhom dritta protezzjoni u regoli sabiex nikgovernaw dan mill-Kommissjoni mill-Unjoni Ewropea bżonn om interpreti u affarijiet li għandhom bżonn. Hemm affarijiet oħrajn huma problematiċi l-Stati membri ma għandhomx bizzet opportunità sabiex jiprevjenu użu ħażin. Hemm ħtieġa illi nirrestrinġu aċċess fuq il-frontiera, hemm ksur serju għaddej u m'għandniex opportunità illi nikkastilgaw dan b'kolinkwa mod. għanna bżonn iktar opportunitajiet permezz tal-proċeduri illi nistabilixxu. għanna nippermettu proċedura aktar imħaffa speċjalment għat-tieni applikazzjoni. Ovvjament dan ifisser zida kbira fi spejjeż. U miżuri oħra fil-proposta tal-Kommissjoni se jwassal għal żieda fil-spejjeż għall-Istati membri. Hemm bżonn nagħmlu proposti bażati fuq realtajt prattiċi, l-impatt ekonomiku, implikazzjoni toħra l-Istati membri, jridu standardoli, imma jrid ikun implementabbli. U ma nistawx nagħtu xogħlijiet impossibbli lill-Istati membri. Grazzi ħafna. Għad il-kelma issa għall-onorevoli Silvi Gijom oħra mill-awturi għat li minuti. Le je souhaite tout d'abord indiquer Grazzi, Sur President, li ma neċtaqt najt li wata mill-sfidi fuq id-dibattitu tagħna u twaqqaf twaqif tal-politika tal-azil għal-2012 hija sfida importanti għaliex se twassal għal tibdil fil-proċeduri preżenti se jkun aktar urbanizzazzjoni illi se tkun appoġġata minn kolli komuni u naħseb li l-unika kooperazzjoni pratika mhux se solvi problemi fuq sistemi nazzjonali li għandna llum Saqt nesprimi wkoll tħassib tiegħi fdwar ir-reġim li se jkollna skonna livell komuni minħabba blukkar fil-Kunsill bħalissa. Din hija ħaġa komplikata ħafna, ħarsu lejn l-attentat tal-salvataċ sa minnaħa tal kunsil li għet joħorġu bżewġ direttivi sa minn flok. U għawnek fejn għanna jkonna dibattitu l-lum fuq dan appuntu xinajdu fuq garanzija aktar b'saħħithom u irkupru tal-ispejjeż għalli proċessar tal-applikazzjoni mill stati membri, dan se jkun aktar diffiċli, partikolarment tista' fid-daw ta' kriżi u budgets dejjem aktar baxxi. Għandna proċeduri li mhux jintinsaw kif suppost u dan u li qed joħloq spejjeż fl-Stati membri li uh, tejbu proċessar ta' first instance kif qed proposta l kommissjoni fuq medda medja ta' żmien se twassalna għal tfaddil serju għaliex għaliex dawn l-proċeduri armonizzati mill-bidu net se jkontribwixxu għal identifikazzjoni aħjar ta' abbuż ta' sistema. Ukoll se tejjeb kif is-sistema taħdem u tagħti kwalità aħjar u deċiżjoni taħjar fl-aħmir l-aħħar se jkun hemm inqas ħin involut proċedura inqas numru ta' applikazzjonijiet wara l-ewwel istanza u mbagħad tnaqqis fl-ispejjeż. Jekk rridu nitkellmu fl-ispejjeż għaliex ma nitkellmux pereżempju dwar il-sistema Euro dak blin għalfej l-ebda stat membru ma jitlob rapport fuq l-efficienza tal-ispejjeż għal sistema partikolari għaliex nafu li hemm konsegwenzi umani serja hawnhekk jekk naħsbu dwar prevenzjoni ta' moviment sekundarju jew situazzjonijiet oħrajn illi fil-fatt huma problemi li joħorġu mis-sistema Dublin jekk nitkellmu fuq l-ispejjeż jew lejn l-ispejjeż f-sistema kolla, u ninkludu anka s-sistema Dublin fis l-analizi l rapporter fuq il- fuq il sepp l-armonizzazzjoni għanna l-lum iġ bizzejt għal daqsan toħloq dannu għal proċess kollu. Din hija diffikultà l-istati membri ma kolla l-vittmi ta' persekuzzjoni. Għal daqstant il-mira tal-2012 ħatibqa l-anta għanna puntu li nirrispettaw l-skadenzi u biex namlu dan irridu noħorġu b'test partikolari ma rridux il-test eh, minimu rridu proċedura aċċessibbli u effiċenti dan li rridu din l-an tal-grupp politiku għaj dan id-dibattitu. Thank you very much. Köszönöm szépen képviselőnő. Most pedig Cornelis Dej. Grazie ħafna. L-onorevoli Cornelis Dejom. Skużawni, bist kellima Helen Flotr, għal żewġ minuti, l-Onorevoli Flotr. Merci, Monsieur le Président. Ben, oui, je crois que... Grazie, Sur President. Għet għadem il-mikrofonu, Iva Tajapwis. wisq. Naħseb li l ta' dan id-dibattitu li nisforzaw li l-Konsil sabiex jħorġu b'xi ħaġa li huwa sorprendenti kif fuq pakket dwar riforma tal-azil għandna miri ambizzjużi imma minn flok ikonna dgem game kontra li kontradixxi meta niġu għal proposti li ilhom il mejda ħafna żmien issa. Vagament nifmu li l-Kunsill u l-Istati membri jisemmu raġunijiet ta' spejjes, imma għanna naqblu fuq xinu ma' l-spejjes, spejjes umani, politiċi, finanzjarji, xikultan daw l-spejjes u ma' marbuta fl-imkien. Hemm ħaġa li hija ċerta, Fil-prattika bħalissa hemm protezzjoni fl-Ewropa illi mhix qed tilħaq l-anijiet tagħha. Il-politika Ewropea tinkludi ħafna problemi, imma 14% biss ta' rifuġati iktar mill-li kena sentejlu u il-ċek test fl-Europa qed jagħmel dan din mxħaġa ħaġa aċċettabbli u l-Komitat ta' Tortura ġorna ħafna każijiet ta' refulmon pal per eżempju kien xem dritt għal rikors jew inkella dritt għal eh, smiħ qodem il-qorti. Qed nitkellmu kol fuq space ta' il fjura l-kull persuna li tinbat lura. Ma nix nħarsu lejn kollu, ma nħarsu ta' kif intajbu situazzjoni wara annullament ta' 50% tal-każijiet irridu naraw kif sentejbu s-situazzjoni. Ovvjament dan wassal għal spejjeż finanzjarju, tfaddi spejjes finanzjarji, spejjes umani, eċetera, eċetera. Nistgħu nitkellmu fuq Dublin, naħseb il-Kunsill se kollu jħares lej l-anomaliji f'Dublin. Għal-ħarju spejjeż umani huma kbar.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 aħna il-vittmi tal-metodi ta' xogħol tagħna. Kellna direttiva waħda fuq l-azil li kienet titratta l-proċeduri kollha, kellna żewġ possibiltajiet jew id-direttiva se tkun aċċettata kif inhi jon kellha in-negozjati se jfallu. Nistgħu ngħidu illi fil-preżent m'għandniex sistema. Fir-realtà għanna direttivi għawnek illi jinkludu proposti illi nistaw nħarsu li pala kontroversjali. Ma nix tejn fuq affarijiet bħal akkomodazzjoni jew proċeduri għall-azin. Irridu nħarsu lejn xi fisser dan, ifisser illi l-istati membri qed ikunu responsabbli għal trattament applikazzjoni mingħajr ma niżguraw illi hemm akkomodazzjoni għal persuni li qed japplikaw għal ażil. Ħaġa inaċċettabbli għal daqsan nixtieq nisma' mill konsell u Kommissjoni kif se tiżguraw illi ikonna proċedura ġusta mingħajr ma nitilfu mill-kwalità. Ħat ippruvaw tibatu messaġġ ċar lill-istati membri mill-membri tal-Parlament Ewropew? U kol, punta kjarifika fil-mustoqsija tijaj ma tara xej dwar l-ispejjeż ta' proċeduri ta' reżin. Mux għaxin minix mħasseb dwar dan, imma applikanti għall-azil għandhom jiġu trattati bħala bnedmin u għanna nieħdu ħsibhom u nakkomodawhom kif suppost. Jekk dan ma jsirx ma nistax nikkopera ma dan u tagħmel il-Kommissjoni tappoġġana f'dan. Grazzi. Ksib minn is akkor a Grazzi ħafna. Nsellem issa bi pjaċir il vice Ministru Gjori li saftit ilu kienet propju bil-qeda hawnhekk biswitna. Issa ħad titkellem fisem il-Kunsill jekk jogħġbok. Grazzi, grazzi ħafna tal-klim kordjali tijak, President, President, Sur Kimmissarju Onorevoli Parlamentari, li għonet nir-ingrazzakom tal-possibilta li tajtuni l-intervjeni u l-indiskuti kwistjoni ek importanti tal-proċeduri għall-eżaminar ta' talbi tal-azil. Et nitkellmu hawnhekk fuq revizjoni, revizjoni ta' direttiva tal-proċeduri tal-azil u billi l-aspetti huma komuni sen il-ħamsa ħamis mistaqsijiet se nitrattom flimkien. Il-Kommissjoni fis-sena 2010 tkellmet dwar fejn waslet id-direttiva għal dak nxaqsam l-azil. Hawnhekk konet nagħmlu referenza għal proċeduri ta' eh, ozja tal-azil u qbilna illi fil-fatt il-miri ma tlaħqux il-Kunsill Ewropew f'Ottubru 2008 approva il-patt ta' akkoljenza illi kien jimpenja lill istati membri sabiex jindirizzaw il-problema tal-immigrazzjoni u l-azil b'mod effettiv, koerenti u ċar. Fostom il-pat kien inkludi wkoll impenji konkreti. Pal per eżempju, inizjattivi sabiex nas naslu għal tlestija ta' setta proċeduri komuni għall-applikazzjoni tal-azil Għal daqstant il-Kommissjoni kella toħroġ bi proposta ta' proċedura komuni. Il-programm ta' Stokkolma kien jgħid moċċar illi it-twaqif ta' din is-sistema kella bżon aktar armonizzazzjoni u dan kompla jkun waħda mill-miri prinċipali tal-politika tal-Unjoni Ewropea. Fl-2008-2009 l komissjoni prezentat proposti vari. Uħut minnom issemmew u kol Eurodac, il-sistema Dublin, kif ukoll il-proposta ta' modifika ta' direttiva għal kondizjonijiet ta' koljenza, l-uffiċċju tal-appoġġ għall immigranti u wkoll skont il-proċedura ta' akkoljenza ta' rifugġati. Il-Konsil wara dawn il-proposti mill-ewwel beda jaħdem. Il-Konsil eżamina b'mod dettaljat ħafna il-proposti kollha. Sa issa l-unika proposta realizzata kienet dik dwar ir-regolament għall-uffiċċju tal-appoġġ għall-immigranti. Is-sena l-oħra l-Parlament u l-Kunsill qablu fuq it-tibdil fuq il kondizjoniet ta' soġġorna l-żmien twil u dan jgħin sabiex ikun hemm evoluzzjoni reali ta' din is-sistema. Sfortunatament Fuq smoħrajn, il-passi l-qoddim kienu ktar diffiċli għaliex qed nitkellmu fuq kwistjoni delikata mill-perspettiva politika u diffiċli anka mill tekniku. Kolla ġifiri Parlament u għanna għandna bżonn ħin. Kif intqal, ġustament fil-mistoqsijiet, Il-proposta ta' revizjoni ta' direttiva għal la' plazil inkludi ħafna aspetti problematiċi. Il-Parlament esprima l-pozizjoni tiegħu illi ġa turi kemm il-kwistjoni hija komplessa. Issa fuq il-proposta il konsil fil-dan il konsil għatem ħafna diffikultajiet, ħafna tħassib, et nistaqsu xista bikunu l-effetti fuq livell ta' spejjes ta' proċeduri komuni anka fuq livell ta' effettività. Ħafna foskom għalu li huwa importanti nikkonċentraw fuq l-effettività u l-effiċenza tal-proposta. Aħna nappoġġaw dawn il-miri Huwa importanti ħafna illi nistabilixxu regoli komuni, regoli ċari wkoll kriterji ta' difiża konġunti. L-Istati membri jixtiequ jirrispettaw bisħiħ dak li nsibu fil-ftejm dwar il-protezzjoni ta' dawk li qed jitolbu l-azil. Is-sitwazzjoni madankollu komplet tikkomplika ruħa anka fil-kontest tal-kriżi għalhekk ridu noħolqu bilanċ bej il-garanziji għal min jitlob l-azil u nsibu miżuri applikabli mingħajr ma niggravaw is-sitwazzjoni fuq il-budget nazzjonali fuq livell amministrattiv. Għalissa għadna ma sibniex bilanċ. Jekk ma nsibux dan il-bilanċ, ma nistawx nimblokkaw l-abbużi dawk il-personi li semma l-Onorevoli Holmajer li mandom bżon protezzjoni ma' xorta jirrikjedu u jitolbu eh, appoċ mis sistema Fuq meta twila ta' żmien daw l-abbużi jistgħu jikkompromettu s-sistema fl-Stati membri tal-Unjoni Ewropea. Issa l-mira hi illi nippreżentaw proposta li tista' tikseb l-aktar appoċ wisa possibli. Bla dubju proposta l-ġdida ħatati ħajja ġdida l-dialogu fil-dan. Il-Kunsil u f'din il-proposta ġdida għandhom joħorġu l-pozizjonijiet tal-Kunsil u tal-Parlament. Dan il-mod nkunu nistaw nimxu l-qoddim ma dak għandu xaqsam il-proposta marbuta ma' min qed jitlob l-azil. U dan huwa element importanti ħafna tal-pakket għall-immigrazzjoni kif għattu tajjeb intom stess. L-Istati membri madanakollu dikjaraw illi huma disposti illi jgħinu l-Kommissjoni biex titfassal proposta ġdida. Mbagħad xta nitkellem fuq aspett ieħor. Fuq valutazzjoni tal-ispejjeż ta' din proċedura Zgur se jkun li li jkollha valutazzjoni Huwa importanti illi dan niddiskutuh fi dan il-Kunsill. dana kollu, aħna fil-Kunsill palissa m'għandniex din l-informazzjoni għad dispożizzjoni tagħna. Għaliex din i ta' kompetenza esklusiva tal-Istati membri. Il-ġbir ta' informazzjoni ta' l-ispejjes ta' dawn il-talbit fl-Istati membri mhix inkluża mill-kompetenzi li tuna trattati. U ma nistax fisem il-Konsil eh, nitkellem fuq din l-informazzjoni, ma dana kollu l-Konsil se kompli jimpenja ruħu għal dak li għandu xjaqsam ix-xogħol marbut mar-reviżjoni tad-direttiva dwar l-azil Grazzi ta' xogħol li wettaqtu jiena ninsab ċerta e li l-Kommissjoni fil-proposta l-ġdida ħati nota wkoll ta' ħsibijiet li esprimejtu. Aħna qed niddependu fuq in-know-how u l-impenn tal-Parlament u l-presidenza Ungeriża hija persważa illi fi klima ta' kooperazzjoni xina nimxu l-qoddim. Kunu għafu li waħda mill-miri tal-presidenza Ungeriża Edik li nimxu l-qoddim anka fuq is-sistema jew il-preparazzjoni ta' din is-sistema komuni. Aħna rridu naslu għal ftehim politiku fuq id-direttiva dwar il-kwalifiċi u anka dwar dispożizzjonijiet ta' Dublin u dan qabel tmiem il-Presidenza Ungeriża. Nittama, madana kollu, li għal dak nandu xaqsam l-aspetti li semmejtu ikunem armonija dejjem tikber bej Parlament u Konsil. Grazzi. Most pedig eh, Stefan Füle eh, biztos urat kérem meg, hogy Grazzi ħafna, issa ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju Fuller biex jirrispondi għad domandi. Grazzi, President, membri onorevoli. Hemm il-proċedura eh, tad direttiva bħala parti mis sistema tal-azil u jalan tal-Kummissjoni li tagħmel sistema li tkun ibbilanċjata, ġusta u cost effective. E, l-aspett finanzjarju huwa mm, aspett importanti għal kull proposta tal-Kummissjoni il-Kummissjoni għamlet riċerka estensiva fi żmien tal-preparazzjoni tal-Asylum um, Procedure Directive Proposal u l-evalwazzjoni tal-impatt um, uh, kienet ibbażata fuq uh, informazzjoni uh, fuq statistika u data ġiet mill-istati membri um, għabazi ta' questionnaires li jimbat intbatu mill-Kommissjoni ftit stati membri setgħu jidentifikaw l-ispejjeż tal-proċeduri tal-azil, oħrajn tkellmu dwar ċertu elementi fuq spejjeż ta' assistenza legali u interpretazzjoni. Il-Kummissjoni assessjat eh, l-implikazzjonijiet finanzjarji għabbażi tal-informazzjoni disponibbli. Il-Kummissjoni kkonkludiet li bilan li jitnaqsu l-ispejjeż approċċ ibbażat uh, front loading kien preferut. Ġifiri li ninvestu fuq uh, il-rizorsi tal-azil, tal-proċedura tal-azil biex dawn ikunu iktar uh, maġla, iktar efficienti u iktar ġusti il-first instance procedure it tejab l efficienza tal-proċess dawn l-investimenti um, isiru permezz ta' frankar fi stadju tal-appell u l-introduzzjoni fil-rigward tal-reception costs. Eh, l għażla għal dan l-approċ kien appoġġat bisħieħ mill eh, minn dak l-instab minn proġetti riċenti eh, fil-Renju Unit li kien ippreżentat fil-laqa ministerjali fuq l-azim settembru ta' l-2010. Dan il-proġett jikkonferma li il- Protest tal-azil b'mod partikolari tagħti aċċess għal parir legali fil-bidu tal-proċedura u koll li tippermetti rappresentant legali li jinteraġġixxi mal-persuna li jattieħu deċiżjoni iwassal għal titjib aħjar fil-kwalità tal-deċiżjonijiet tal-prima stanza. Deċiżjonijiet oħrajn Eh, pozittivi tal-prima stanza inqas appelli u percentaġġ iktar għali ta' nies li jintbatu lura fil-pajjiż ta' oriġini. Infiq fuq accommodation u eh, welfare jistgħu jintnaqsu u dan it-tnaqqis ta' spejjeż Uh, u marru flimkien ma spejjeż oħrajn ta' għajnuna legali xti nfakkarkom ukoll fl-aħħar studju li ġie preparat mill-Parlament Ewropew fuq il-burden sharing bejn l-Istati membri għal uh, reception tal-persuni li qegħdin ifittxu l-azil u li tara eżattament x'inhu ma l-ispejjeż uh, tal anka tal lajnuna legali. <coughs> Biex nikkonkludi, idun nqisu l-ispejjeż eh, eh, bħala parti mill-assessjar tagħna dawn ġew minn evidenza u minn l-informazzjoni kienet komplementata mill-istudju tal-Parlament Ewropew. Għal daqstant il-Kummissjoni ma għandix f'maħħa li tippreparja eh, studju ieħor fuq l-ispejjeż iżda waqt l-istadji li jmiss tan negozjati tal-Asylum Procedure Directive il-Kummissjoni se tkun iktar attenta għall-ispejjeż. Grazie ħafna, Komissarju. Issa, nat il-kelma l kollegi fl-isem il-gruppi politiċi, nibdew fl-isem il-PPE, bis-sor Bozottil. Għazzoċ minuti. Mr. President. Uh, there is no question that the asylum package uh, is... Grazzi, President. Memx kwistjoni dan il-pakket qed jiġi blokkat, din hija ta' ħasra, din hija sfortuna u rridu nagħmlu dak kollu li nistgħu biex nixblokkaw din is-sitwazzjoni. Jiena nista' naħseb ħafna raġunijiet l għala din is-sitwazzjoni hija waħda blokkata jidher li aħna ffukajna fuq eh, proposti ġodda tal-koll nafu li hemm leġislazzjoni ġa eżistenti fejn l-istati membri qegħdin ishom eh, isibuha diffiċli biex jimplementaw. U din qed toħloq ehm, jissu eh, situazzjoni mhux komda bejn l-istati membri għaliex mhux ippreparati għal eh, regoli ġodda meta mjom komdi ma dawk ġa eżistenti. koll il-proposti il-ġodda eh, għandhom obbligi ġodda u ikbar u bizijiet oħrajn li spiss mhumiex realistiċi b'mod partikolari fil-kuntest preżenti u wkoll li kif diġà intqal iwaslu għal abbuż li għandu jiġi evitat. Tilet punt. Hemm ukoll nuqqas ta' eh, assessjar finanzjarju studju biex niddeterminaw l-ispejjeż u jkolli ma naqbilx miegħek sur kummissarju. Jiena ma naħsibx li l-istudju li sar mill-Parlament Ewropew fuq il-burden sharing huwa fil-fatt dwar eh, l-ispejjeż ta' dan li semmejt. U fi kwalunkwe każ huwa fidejn il-Kummissjoni li tagħmel eh, tagħmel studju tal-implikazzjonijiet finanzjarju tal-istess proposti tagħha stess ukoll irid ikun hemm soluzzjoni fuq mekkaniżmu ta' burden sharing u dan ukoll jikkrea bosta diffikultajiet għal ta' stati membri u anka lill-Parlament. Fl-aħħar, il-Kunsill għadu imwaħħal fuq proposti bħal per eżempju ir-reviżjoni tal-regolamentazzjoni ta' Dublin. Jiena grat li l-Kunsill qed jgħid li l-Presidenza ser tati attenzjoni partikolari u iżżid l-isforzi biex sib soluzzjoni fuq id-dossier ta' Dublin. Għaldaqstant, u hija situazzjoni diffiċli, aħna ninsabu f'sitwazzjoni diffiċli rridu noħorġu minn din is-sitwazzjoni. Il-grupp tal-PPE għadu miftuħ għal kooperazzjoni mal-Kunsill u mod partikolari ma' gruppi oħrajn fil-Parlament biex nippruvaw nilħu kompromess li jkun aċċettabbli għal kulħadd. Grazzi.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 għandhom eh, dati ta' skadenza u sal-2012, ġifir meta s-sistema tal-azil komunitana tkun lesta għall-użu. Jena inkwetata xiftit fuq din id-data ta' skadenza, ux sejn nisċina nil-ħuwa jew le. Suppost għanna sistema komuni u biex ninvestigaw fuq eh, applikazzjonijiet tal azilu li niddeċidu fuq il-futuri tal-tannis. Situazzjoni għal-istess simili fl-istati membri. Kulħadd irid li din is-sistema tidħol fis-seħ, iżda illum hemm diskrepanzi kbar ħafna bej kif qed jiġu trattati n-nies fl-istati membri differenti. Xtieq ngħid ukoll il-Kummissarju Fuller ċertament eh, eh, rifera għal fatt li llum nafu li hemm differenzi kbar kif eh, l-istati membri jittrattaw il-persuni qegħdin ifittxu l-azil. Nafu wkoll li spejjeż qegħdin su aħna issa qegħdin naħdmu biex nibdlu il-direttiva tal-proċeduri u naħseb li għalina jkun importanti ħafna biex ikollna idea ta' x'numa l-ispejjeż fl-istati membri differenti Fir rigward tal-proċessar tal-applikazzjonijiet tal ażil jiena naħseb li bl-analiżi dettaljata ta' dan inkunu nistgħu nevitaw żbalji mill-li jisiru, unkunu għed namlu deċizjoni, nieħdu deċizjoni tajba, jkunu kli ħafna l-Komissjoni li Eh, tagħmel analiżi iktar dettaljata u turina wkoll kif dawn l-ispejjeż tal proċessar tal-applikazzjonijiet tal-azil jinżlu. Kif qal is-sur Buzuttil, din tista' tkun eh, il-mod ewlieni ta' kif noħorġu minn din is-sitwazzjoni blukkata fil-Kunsill. Għal daqsant jiena nispera li dan ikun possibbli. Hija ta' ħasra li il-Kunsill għadu blokkat fuq din il-kwistjoni. Aħna smajna minnant il-Prim Ministru Ungeriż li għandhom il-Presidenza bħalissa jina namel appelli la eh, presidenza Ungeriża biex tkompli biex xogħol eċċellenti li eh, imbeda mill-Presidenza Belġana. Tkun taħasra jekk dan il-proċess f'daqqa waħda jieqaf issa Naħseb li il kolġin kien jista' jkollna sistema eh, tal-azil eh, li kolla lat uman. U għal daqstanti jew inkomplu b'din it-tama, inkomplu nittamaw biex xi darba isseħ. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa naddi l-kelma li Sur Tavares. Għandek il-kelma għal-minuta. Obrigat, signor President. Jo krek Grazie ħafna, President. Dawn id-diskussjonijiet. Huma diskussjonijiet li dejjem isemmu l-għajnuna umanitarja u l-għajnuna umanitarja t tiġi meqjusa bħala xi ħaġa ħafna flus. Dinja qed nagħmluha għal raġunijiet umanitarji li jista' jkun tkun tqum l-flus iżda rrid noqogħdu attenti u nippruvaw ma nofqux iżejjed. Naħseb jekk ikonna dan il-ftejn fuq l-azil ikunna ħafna irħas nifrankaw ħafna iktar. L-iktar ħaġa li tqum flus hija ehm, iż-żama tan-nies sfurzata u żamma ta' dawn il-familji u nies li qegħdin jistennew milli għaddu ġuri dawn qed umu l-flus dawn l-affarijiet. U x'inhu l-każ? Din għandha tkun azzjoni umanitarja. Irridu nqisuhom mill-lat umanitarju u ma jridx ikun uqumilna ħafna flus. Dak li qalis is-sur Busuttil huwa tajjeb ħafna. Bħalissa l leġislazzjoni tal-istati membri tqum il-flus hija waħda parzjali u hija wkoll repressiva u mhux ġusta għan-nies li qed jitolbu l-ażil. U wkoll mhijiex tajba ċittadini Ewropej jew inkella sistemi legali tagħna daqstant irridu li l-Kummissjoni tagħtina informazzjoni li tissajja nirrispondu għal dawn il-problemi u nsibu sistema loġika. Grazzi. Boċċa kiex demokrazija Ewropa. Grazzi. Membri onorevoli, issa naddi l-kelma. L-Sur Batten dan id-dibattitu huwa riżultat tal-implementazzjoni tal-sistema komuni tal-immigrazzjoni li qiegħda fil trattat tal lisbon li stati membri qed jitilfu il-kontroll tagħhom stess u qed ikollhom iħallsu ħafna iktar spejjeż. Is-sistema tal-azil tar-Renju Unit hija diżastru eluf u eluf ta' każijiet pendenti applikanti li eh, intilfu u s-sistema hija gravi għal dawk li mjomx eligibli għal immigrazzjoni. Naf li jena għatnaħ li l-ħin għajna unek nitkellem, għaliex ħafna minnkom ma jatux kas u ma jimportomx eh, il-fat li rridu niprezervaw il-poteri demokratiċi ta' stat. ħafna minnkom edin fidea taħħom ta' fantazija ta' integrazzjoni Ewropea u eh, in-nies pero tar-Renju Unit xidarba ser jiftakru f'dawk in-nies politiċi fir-Renju Unit li għamlu dan kollu possibbli u ċaħduhom mir-referendum fuq it-Trattat ta' Lisbona. Grazzi. Eh, Franz Obermeier. Grazzi ħafna, ejtu president issa biex nikkonkludu s-Sur Obermeier għal minuta. Grazzi President sal-2012 suppost kellna kellu jkollna liġi tal-azil ugwali uniformi fl-Unjoni Ewropea biex nkun nistgħu nitrattaw nies f'żoni transitorji bħal pereżempju l-Ġermanja bħalissa. Din kienet ukoll l-intenzjoni tal-Kummissjoni tagħmel regoli fuq l-ajruporti biex bekk ikun possibbli li aħna eh, nibatu lura persuni fuq il-frontiera tal-pajjiż. Issa, il-punt ewlieni ta' dan id-dibattitu huwa biex naraw eżattament x'inhu pajjiż ta' oriġini sukur. Irrit ikun opinjoni komuni fuq dan fl-Ewropa. Hemm ukoll kwistjoni ta' reunifikazzjoni tal-familji u ta' nies miż-żewġin u wkoll il-kwistjoni tas sistema soċjali fil-pajjiżi fejn dawn ikunu qegħdin jipplukaw għall ażil L-ispejjeż ta' dawn il-proċeduri mhux ser jonqsu. Iva jistgħu jonqsu biċ-ċert jekk ikun hemm inqas burokrazija, iżda naħseb li ser ikun hemm ħafna iktar peace u fl-aħħar mill-aħħar dan ser iwassal għal iktar nies li ser joqogħdu jħabtu fuq il-bib tal-Ewropa. Grazzi. Xura kérem az egyéni hozzászólók sorá. Grazie, dan kien il-round tal-kellima mill-gruppi u issa naddu għassur Jakolino għandek 3 minuti. Grazie, signor Presidente. Grazie ħafna, President. Mem lebda dubju li din id-direttiva fuq il-proċeduri hija ta' interess partikolari li status ta' refugġata ġala darba naċċerta u jimponi illi l-proċedura ta' rekonoxximent ikun eh, imħafif kemm jista' jkun u dan frankament qatt ma jiġri. Il-pakket ta' żil u għabiqa fil-konsil jendu jiddefinixxu qafas iktar modern ta' referiment spiċċa sabiex ħareġ orientamenti ġodda fl-istati membri fuq ir-regoli anka illi ġa insibu referenza l presidenza u l kommissjoni ma tistax id-dura l kriżi kull darba sabiex ma taġiċiċ fuq kussjoni tant importanti. Dawn huma argumenti mhux konvinċenti fuq proċedura illi hija staġnata. Min ma jistax għad pajizu u għadġuż ġala darba jkun hemm raġunijiet dokumentati mħabba persekuzzjoni politika reliġjuża il kollu dritt li jintlaqa mill-istati membri. Hekk kif nu neċessarju wkoll tiċħat id-dritt għall akkoljenza il dawk li jassumi li huwa refuġġat fil-fatt ma jkunx. Huwa veru programm ta' Stokkolma afferma eh, bis-saħħa dan il-prinċipju fl-aħħar snin 250.000 talba tres u dan num numru b'satwa kemm kien jirrappreżentat naqis meta qabel ma snin ta' qabel bżonn naqsu l-ispejjeż hemm bżonn ikun hemm distribuzzjoni bilanċata anka tal-piżijiet. Ħajkun hemm bżonn ħidma aktar effettiva anka tal-uffiċċji ta' appoġġ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 Uh, President, as my colleague Mrs. Guillaume said, this is a crucial moment. Dan huwa punt importanti ħafna fl-iżvilupp tal-sistema tal ażil Ewropea. Kien hemm xi progress f'partijiet tal-pakkett, uh, bħal pereżempju għall beneficjarji u dawn saru taħt il-Presidenza Belġana. Dawn huma punti deċiżivi tal-pakkett tal ażil Għanna nenfasizzaw il-lum li l-proċeduri eh, tar ta' rikast huma fil-fat il-offo l-istinsa tal-pakket u għal daqstant irridu nkomplu naħdmu fuq ir-rikast għal ehm, eh, biex tkun lesta sal-2012. Waħda mill-kritika li smajna mill-istati membri tal-rikast proposta għal proċeduri eh, hija li dan ser wassal għal pis zejjed finanzjarju. Iżda hemm evidenza u hawnhekk norbot ma dak li qal il-Kummissjoni fuq il-proġett fir-Renju Unit li l-front loading eh, asylum eh, procedures iwaslu għal deċiżjonijiet aħjar eh, u dan huwa element ewlieni. Aħna rridu iktar informazzjoni mill-Istati membri li jagħtu appoġġ li talbit tagħhom. Kif għal sur Diong il Proċedura ta' rikast hija dwar armonizzazzjoni tal-proċeduri fl-Unjoni Ewropea kollha. Il-qafas legali għandu jiġi revedut. Aħna nafu li l-Kummissjoni ser ta' toffri tippreżenta proposta tal-rikas revedut u il-Parlament irid ukoll jippreżenta pożizzjoni biex tassigura l-Kommissjoni ma tġibx fi proposta oriġinali tagħha. Irid ikun hemm pereżempju interview l-użu tal-proċeduri accelerati daw kollha huma importanti biex ikun hemm sistema tal-ażil ġusta u effettiva. Dan huwa bilan li konna sistema tal-ażil komuni Aħna l-koll niftakru li fid-99 f'tempera fuq il-kunsil eh, kienu saru dawn l-anijiet. Għamilna u koll dawn l-anijiet f'Diħeg u f'Tokkolma. Għal daqstant ejew nifmu li aħna niddependu fuq il-kunsil biex jizblokka din is-sistema biex bekk aħna nkunu nistgħu naħdmu kooperazzjoni mal-Presidenza Ungeriża inżommu momentu mal-Presidenza eh, il-momentu tal-Presidenza Belġana wkoll Jista jkun li l-partit irridraw riżultati differenti, imma eh, irridu nikkooperaw, nisperaw li permezz l-Presidenza Ungeriża naraw xi progress. Eh, Diaz de Mera Diaz de Mera. Grazie ħafna President. Eh, għanna bżon politika komuni. Il-rapport li sar fil-8 settembru li għadda juri li jem met l-istati jipprovaw jaslu għall ta' direttiva tal 85 eh, Id-dritt li kollu majnuna eh, legali ta' applikati b'differenti u ħafna stati ħarsu li direttiva jarfu li hemm bżonn l-għajnuna meta jkun hemm ir-rikors eh, u waqt li oħrajn eh, anke fit-tin istanzja wkoll. ċerta stati jirkiedu li jkun hemm prova ta' merti jekk jekk lajnuna legali moti motija b'xej le. Ħafna drabi hemm differenzi kbar bejn il-żminijiet eh, li wieħed jista' jappella waqt li l-applikabilità ta' sospensjoni tal-affetti eh, tal- hija eh, eh, tippreżenta diffiċli u hija applikabbli set sitt stati. il differenzi li jeżistu juri li l mekanizmu tad-direttiva għandha tiġi reveduta għal revizjoni bħal din il komissjoni t tiffoka fuq il-fażi inizjali tal-proċess u bekk ikon effiċenza ikbar meta jazlu l-imma persuni għandhom jew le eh, bżonn ta' ħarsin u skont il-Kommissjoni għandha tejn biex wieħed jifranka ħafna flus għall-interpretazzjoni u lajnuna legali fit-tieni fażi. Madankollu kollu din it-tip ta' proposta mhix akkompanjata minn studju dettaljat tal ma ħajkunu l-ispejjeż ta' interpretazzjoni u għajnuna legali fl-ewwel eh, fażi u tal-ispejjeż li l-Istat membri għandu meta u jiġi biex japplika il-norma Ewropea. Għal din ir-raġuni hemm bżonn li l-Kommissjoni tinforma dwar l-ispejjeż reali li għandhom xjasmu mal-proposta tagħha li tikkonċentra u ma tħoss li hija aċċettabbli li l-Kommissjoni għalet eh, eh, eh, li ma tistax, mhux aċċettabbli. Naħseb li hija ħaġa u jew inkella jaħsbu fuqha mill-ġdid jew inkella jidaħlu jikkwalifikaw xi manra. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna sanaddu għal Romer Lopez. Grazie ħafna, President. Signora Ministra, s-Restat aħna nil-għawk fostna f'din il-kamra li kienet u koll kamra tijak imma f'kom imma f'kumitat ieħor imma naħseb li din dan huwa suġġett li inti ma tantx taf ħafna fuq li tieħu interess dan il-pakkett tal-ażil li kienet waħda mir-raġunijiet Waħna mill-affarijiet li l-presidenza belġana imbuttatu li l-Ungerizi jagħmlu stess. Alla volja ċerta mi mir responsabiltajiet mhumiex affarijiet li inti kont eh, involuta direttament nisperaw li forsi l kommissjoni kollha l-informazzjoni kollha li għandha bżonn dan is-suġġett nafu d-diffikultajiet li hemm biex wieħed jiġbor tip ta' informazzjoni min-naħa tal-Kommissjoni u l-Kunsill jekk hemm membri li mhux disposti jagħtu din l-informazzjoni forsi m'għandhomx l-istudju tal-konsegwenza li jtejbu din il-proċedura biex ikunu jistaw jgħatu l-istatut ta' refugjat u ħarsi l-internazjonali, imma forsi daw l-istati membri ħossu l-laqda ta' daw tip ta' proċedura tejjeb l-affarijiet u forsi inqas l ta' tat-tini faza forsi eh, ħaġa li eh, ċerta aspetti ma ġewx eh, moti għall-importanza li differenzi ta' proċeduri li jem oħrajn li hemm li hemm ċerta pajjiżi qed jilqgħu iżjed applikazzjonijiet minn oħrajn. Jekk ikun hemm appelli kbar u jkun hemm fażi sekundarju Eh, jekk aħna naqdu l-proċeduri nkunu nistaw naqsu l-ispejjeż in ġenerali. Qed nitkellmu ħafna fuq l-ispejjeż ta' daw it-tip ta' proċedura jekk jekk essenzjalment aħna qed nitkellmu dwar l-ispejjeż li wieħed ma jkollux sistema li hija komuni dak li nixaqsam għażil fil-pajjiżi. Għandna ħafna eluf li qegħdin eh, li daħlu fil-frontieri li ġejjin mill-gwerra fl-Afganistan, mill irak dawk il-pajjiżi li fallew pa' Somalija u Sudan meta nitkellmu daw l-ispejjeż eh, ma nħdux nota tal-ispejjeż eh, umani li hemm eh, li konna daw in-nies f'daw daw iċ-ċentri għal ħafna għal diversi xhur jekk blaqqas biss għandhom il-garanziji ta' dawk li huma kriminali biex ninteċedu eżattament eh, u ma jafux ħaj xtib ta' deċiżjoni ħaj kollu. Aħna qatt ma jkonsidraw l-spiża eh, umana li jibqaw daw il-kampijiet għal ħafna snin inħabba il-gwerer u li ħallu il-fingerprint tagħhom ħaseb li l-konsilli jekk intaffu din il-proċedura ħantaffu din is-sitwazzjoni għal dawn nies niski fuq l-ispajjeż li huma voluti. Grazie ħafna. Naddu issa għall Kwejo. Il-President jikkorreġi, il-Sur Kwejo. Grazzi President. Jien nixtieq nibda billi nifraħ lil dawk li preparaw dan il-mistoqsija jiena naqbel ma dak li għadna kemm smajt eh, li dan huwa wieħed mill-ħames istrumenti li huma relevanti għall ażil li jkun hemm standards minimi applikabbli għall proċedura. Ma rapport li l-Kummissjoni tagħna s-sena li għaddiet għaraf li l-istati membri adottaw tip ta' prassi differenti u hemm varjazzjoni kbira bejn il-garanzijiet tal-proċess li hemm fi stati membri. Hemm differenzi kbar. Meta niġu għal proċedura għal ċelarati u ċirkustanzi eh, personali, lajnuna legali u l-kapacità ta' appell. Daw l-affarijiet kollha huma differenti ħafna minn stat liħor ieħor u ħafna drabi l-istati membri jgħamlu transpozizjoni tal-dispożizzjonijiet forma mhux kompleta jew jew biżball jew inke oħrajn forma naqra laxka. Ma jew aħna rridu jkonna sistema ta' eh, komuni biex neħħu daw id-diffiċenzi proċedurali għandna bżonn ntejbu eh, il-periodu ta' front loading. Aħna bżon, għanna bżon revizjoni mill-Komissjoni u valutazzjoni biex naraw fejn nistaw indaħlu titjib biex inkopru jew insolvu daw id-diffiċenzi. Għanna bżon kooperazzjoni mill-Istati membri u kol, jekk ma jkun biex ikonna informazzjoni u mhux biss eh, fit-termini ta' spejjeż. L-istituzzjonijiet eh, Ewropej u l istati Membri għandhom jikkooperaw. Aħna għandna nikkooperaw minnaħa tagħna u jkollna sistema ta' għażil komuni fl-2012. Naħseb li hija possibilità reali. Grazzi. Grazzi ħafna. Kollega. Musa l-aħħar il-Sur Papa Nikolaw li għandu minuta u nofs. Grazie ħafna. Grazie ħafna. Illum, propju l-lum, il-gvern ġermanis ħabbar id-deċizjoni tiegħu illi jinterrompi il-fatti li jintbatu l-ura il limitam il greċja ċaġil sajtan kamme pajizi oħrajn. F'Novembru li għadda il-Konsil tal-Ministri għal ġustizja maċċettawx dan il mekanizmu ta' sospensjoni ta' ċaħda dak li titolbu l-azil palma għamlet il-Kommissjoni qabel. Ġveri il-Konsil xarejlu ħas il-Dublin 2 jaħdem tajjeb u memx problemi. Fl-istess ħin, aħna nixtiequ nixtiequ naġġiġu b'dan il-mod grazzi għal direttiva illi qed niddiskutu u l-fatt li qed noffru assistenza negali b'mod eh, bxejf propju fil-fazi inizjali tal-proċedura. Madan kollu nafu li proċedura ħafna drabi tmur li lin kemmu meħtieġ biex bekk min qed jitlob l-azil jittama li jibqa' jgħix fil-żona Ewropea. U dan ovvjament mingħajr ma jkunu jafu kemm hemm space involuti ma jkunu jafu jekk se jiksbu l-azil tant elementi kontrastanti kif se naslu għal sistema komuni sal-2012 sistema wkoll sostenibbli fi daw tal-fatt li qed nagħmlu proposti u mbagħad int nħidu deċizjoni differenti. Imma dan huwa eh, fattur li ġej midju fija nuqqas solidarità jew kwistjonijiet li jistgħu jispjegawna l-Kunsill Kummissjoni. Grazzi. E Smust <clears throat> u spontan. Grazzi ħafna. Naddu issa għal catch tiegħi. Sul pallone. Presidente. Grazie President. Ma nistiex forsi nistona mal bqija tad dibattitu fis-sens illi jiena konvint illi r-rabta anka mill-lazza mantiku li ismajt minn gruppi differenti ġifiri il-rapport fuq il-tfaddil ma wanka dritt tal-azina sepp li rabta negattiva bej it-nej. Għan nispegu rejħa ħjar anka jekk ma tantx għandi ħin biex nitkellem. Jiena nemmen b'mod konvint li anke jekk neħħi l-piżiet tal-amministrativi qed nitkellmu fuq piżiet fittizi, il-problema reali hija l-armonizzazzjoni. Ma miex problema ta' karattru ideoloġiku hija kwistjoni kulturali. Sfortunatament għandna approċċi kulturali. Nirrepeti, mhux ideoloġiċi fuq dil kwistjoni u fuq dan għandna naġixxu il-pajjiżi li iktar esposti huma dawk tal-Mediterran li għandhom kultura ta' akkoljenza aktar ta' minn ta' pajjiżi oħrajn. Għaliex għandna rapport mill-qrib ħafna ma' din problema. Għal daqstan ta' kemm fl-Italja eh, l-Italja zdiedet l-ispiża, wasalna 30 miljun euro. Fuq pajjiżi oħrajn irridu jnaqsu għal ispiża jien ma naqbilx. Għanna naħsbu wkoll fuq il-problemi ta' diżabilità x'ħafna drabi ir-refuġġat politiku huwa persuna li hija persuna b'diżabilità għaliex kienet sottoposta għal torturi kif għandna nitkellmu wkoll fuq protezzjoni, protezzjoni ta' persuni protetti. Jiena fuq dal Jiena fuq protezzjoni ta' ċertu persuni ma smajt xej fuqha. L-Ewropa ta' protezzjoni ta' drittijiet, Ewropa ta' l-President interromp il-kellim. Xkiet perz volt, kizar kiet perz. Tajt le kważi żewġ minuti għajt il-President. Issa Bassescu, Elena Bassescu, l-onorevole Elena Bassescu. Un minut għandek importantă reformularea directivei 85 din 2005, deoarece... Ukoll, jena koz nħoss li huwa importanti li jkun hemm ċerta minimu naħseb li għandu jkun hemm eh, proċess li iżjes eh, eh, Għandna nisimplifikaw il-proċess fil-Unjoni Ewropea u n-norma tiġi bbażata fuq l-ħjar prassi li jeżisti fl-Unjoni l-istati membri kollha jew jagħtu kolla jgħatu l-dritt ta' ażil, imma hemm differenzi fis-sistema ta' aċċess, hemm differenzi kbar bej pajjiż u ieħor. U hemm ukoll problemi ta' natura amministrattiva li aħna għandna bżonn ninsolvu billi nagħmlu konna approċċ komuni. Dak li nitlab li l-Kunsill huwa li jtina l-informazzjoni kollha possibbli dwar is-sitwazzjoni fil-Stati membri dak li huwa importanti huwa nerġgħu nibdew mill-ġdid fuq dan id-dossier u naslu għal riżultat fi żmien stabbilit. Grazzi. Vă mulțumim, domnișoara de... Grazzi ħafna. L-aħħar il-Sinjura Monika Holmeyer. He is one of the authors. She are... Li ura waħda mill-awturi li t titkellem issa. Grazzi. ħafna, President, tini permess li nitkellem għal ftit minuti, jina nishtiq ftit ħin, jina nishtiq nitolbok, Kommissarju. Evidentement, jekk ikonna informazzjoni ħażina, aħna mhux ħajkonna eh, stima adekwata u tajba tal-spejjeż. Eh, aħna eh, ovvjament għanna t-naqis nħabba li neħħejna l-viza tal-Serbja u Maċedonja, kienu ħafna li jużaw ħażin ir-regoli biex jitlu fil-pajjiżi Ewropej, jekk aħna nagħmlu kalkulaw eh, l-spejjeż fuq informazzjoni li mhix korretta ma nistax inkunu nafu jekk nifrankaw flus fil-ġejjini. Ma tistax tassumi l-istati membri kollha għandhom għandhom eh, proċeduri li mhux tajba, ma nafux. Aħna ħajkonna eżjed spejjeż. Imma mhux neċessarjament ikonna eh, livell ta' servizz aħjar. Eh, Lak li għandna bżonn huwa li kulħadd ikun qed segwi l-istess proċeduru mbagħad Eh, standards iżjed u li ħajkollhom iżjed spesa għanna bżon informazzjoni pratika ma minn istati membri biex nkunu nistaw naqdu grazzi. Grazzi ħafna. Kont naqra żjed ġenerux l-aħħar punt fuq l agenda Issa válaszát. Issa naddu għal-Kommissjoni. Uh, Mr. President, honorable members, Presidency. Uh, President, Sinjuri, jena smajt bil-reqqa dak li tqal mill-membri ta' din il-Kamra. Direttiva ta' proċedura eh, hija eh, element essenzjali għal sistema ta' azil li għanna bżon nistabli toperawa mill-2012 il-Komissjoni tu għos bil-Parlament biex jikunem hemm negozjati wkoll parlament u fil-Konsill eh, tapprezza l-impenn tal-Istati membri biex jittrattaw il-proposta b'forma kostruttiva u trasparenti. ċerta elementi tal-proposta u hija huma diffiċli biex wieħed jiffaċilita l-adozzjoni tal-direttiva li l-Kommissjoni għandha intenzjoni tadotta proposta modifikata qabel il-bidu tal-Presidenza Pollakka. L-għan tal-Kommissjoni dwar il-direttiva hija li tavanza lejn proċedura komuni u tiffaċilita aħjar l-applikazzjoni effiċjenti u konsistenti ta' standards ta' proċedurali il-proposta modifikata ħat kompli fil-promozzjoni ta' drittijiet fundamentali u servizz ta' kwalità li fil-deċiżjonijiet fl-ewwel fażi li iwassal għal deċiżjonijiet iżjed b'saħħithom u tmiem iżjed kmieni li għandu jitrasmetti ruħu għal tnaqqis fl-ispejjeż. Fil-proċedura modifikata, il-Kommissjoni ħadd prova simplifika ċerta dispożizzjonijiet biex blan li taffaċilita l-applikazzjoni tagħhom. Il-Kommissjoni ħad kompli fl-isforzi tagħha biex ikun hemm bilanċ adekwat bejn il-ġustizzja u l-effiċenza tal-proċeduri. Issa dwar l-impatt finanzjarju, il-Kommissjoni tifhem kompletament l-importanzi li l-importanza motija lill-elementi tal-ispejjeż ta' din il-proposta u ħad kompli eh, toqgħod attenta għall-aspett ta' spejjeż fil-fażijiet li jmiss fin-negozjati. Biex nara l-intervenzjoni tiegħi jien nixtieq nisħaq li l-opinjoni tal-Parlament Ewropew hija evidentement essenzjali hija element essenzjali biex tippermetti l-Kommissjoni jieħu nota il-pożizzjoni tal-Parlament fil-preparazzjoni tal-proposta modifikata. Aħna nkomplu naħdmu mal-Parlament u mal-Kunsill biex nagħmlu progress fuq din il-proposta fil-kuntest ta' pakket tal-azil iżjed wiesa. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna, Kommissarju biex nagħlqu naddu l-kelma l-Unica Jury, Segretarju tal-Istat. Ending the speakers list. U għek inti għammu l-lista Klementa. Grazie ħafna, President. President, Komissarju, Signori, Grazzi ħafna lil kulħadd għal dan id-dibattitu verament sewi. Intikom nirringrazzjakom għax aħna eh, għax aħna smajna aspetti konkreti u jena konvinta li dina jati eh, kontribut kbir biex intejbu l-proposta kommissjoni li fil labbozz li jmiss tiħu nota ta' dak l-intqal il-lejla fil-qosor dak li eh, l-intalab li nkunu effiċenti li nużaw l-aħjar prassi li ma jkun hemm possibiltajiet ta' busi dawn huwa elementi fundamentali li evidentement eh, għandna bżon li notjenu bl-isforz ta' kulħadd. L-aħħar idea jekk tippermettuli aħna gburin li nejxu fil-Unjoni Ewropea f'komunità fejn id-dinjità tal-bniedem huwa il-valur valur fundamentali. Jew wieħed mill-valuri fundamentali. U l-kwistjoni tal-azil hija waħda mill-kwistjonijiet li l-ewwel ħaġa li rridu nota tagħha hija d-dinjità tal-bniedem. Il-Presidenza tal-Ungerija għandha bħala prinċipju ta' referenza l-fattur uman kif għal prim Ministru dal-ħodu fis-sitwazzjoni preżenti tal-Unjoni Ewropea huwa essenzjali li wieħed jaġixxi b'sens komun u bl-idea ċari imma għandna nużu li duru li għandna wkoll qalb f'posta. Eh, dritt tal-azil bħalma minna fil-kas tar-Roma hija essenzjali eh, l-Unjoni Ewropea għandha qalb hawnhekk ukoll u l-presidenza tal-Ungerija ħadd tkompli taħdem fil-linja tax xogħol li sar mill-presidenza tal-Belġju li għanna u għedat pitat saħdar li tajna l-bira l-deputati u fil-pagġna 25 tifhem il-program tistaw taraw bħala parti mill-prioritajiet s sistema komun eh, Ewropew tal-azil. Kif għad qabel eh, kif qabel zjeċċar minn dak li jidher fil-pitazz ħan ippruvaw namlu li eh, namlu dat titjib biex n-temmu il-negozjati f'dan il-periodu inkluż dak ta' Dublin għalli tkun tistaw taraw li l-Presidenza Ungariża għandha tagħti importanza kbira li daw il-kwestjonijiet. Grazzi. Köszönjük államtitkár asszony. Grazie Hafna. Grazie Hafna. Presidenza Ungariza, milli ħataħdem fuq il- il-wirt